Good morning, colleagues, and welcome to this uh, meeting. Kollegi l-odwa tajba, nil-għakum għawek għal din il-laqa. Nħugos nara dawn il-kollegi kolla fil-kamra u nitlobkom biex tiħdu postkom kem jista' jkun malajr biex nibdew għaliex l-agenda tal-lum mimli għadaq zbajda. Ħafna ħafna x'namlu. So, let's start. Mela jen nibdew bil-inħarsu lejn il-punt 2 li hija l-adozzjoni tal-agenda jekk mawx eh, oġġezzjonijiet Eja, t-tawa. Il-minuti tal-laqat ta' tlieta u tal-24 ta' settembru kif ukoll 8 ta' ottubru tistgħu taraw li ġew ċirkolati. Nistgħu nikkonsidrawhom bħala approvati jekk iva u jidher li iva tajjeb u grazzi. Mela għandi xi avviżi. informazzjoni importanti fil-fatt li Virpi Kojka u uh, presidenta tajt araw kif et isima l-interpretu sfortunatament miex kapaċi pronunċa l-isem finlandis bl-istess mod. Ila il-kap tal unita minn frar tal-2015. U fil-fatt eh, l-waħħaġa li qalt li qalt li inti l-unika waħda jew l-ewwel waħda li pronunċajt kun jomi tajjeb. Ġifieri fl-aħħar laqgħa jiena ħan ukoll ħan ippronunċa ismek tajjeb. U verament ehm, għandi sensazzjonijiet imħalta ħafna eh, li qed inħabbar li ħatitlaq. Ovvjament kuntenta li qed tgħaddi għal xi ħaġa oħra ħatkun id-direttur, l-aġent direttur fil-direttorat fuq il-publikazzjoni u distribuzzjoni aħna ntaqgħu magħha forsi inqas milli bħalissa imma i ħajkollha fideja l-intranet, il-teams tal-films li jirxu warajna u forsi anke jagħtuna fastidju, il-komunikazzjoni interna, il-printing, eccetera. Li huma kollha affarijiet importanti għal din il-kamra. Virpi ila il-kap tal-unità minn frar tal-2015 periodu twil. U sal-aħħar ta' din ix xa dan ix-xar ħat titlaq u ħadd jieħu din il-pożizzjoni l-ġdida. Ġifieri l-ħajja dik li progress għal kulħadd. Ma naqat nieqfu għal periodu twil wis f'pożizzjoni waħda virpila fil-Parlament Ewropew għal periodu twil ħafna f'pożizzjonijiet differenti u it-titlu issa l-titlu l ġdid sabiħ ħafna.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 I'm, you see, colleagues have appreciated. Iġviri tista tara l-apprezzament tal-kollegi u anka l-apprezzament tiegħi. U jiena nawguralek li żba xewqat għal ġejjieni. Jiena konvinta li l-istorja ta' suċċess tiegħek għat kompli. Imma personalment huwa diffiċli ħafna għaliex aħna t nej konna il-Pol Nordiku Meta mqabbel mal eh, kollegi mediterrani, aħna provajna nżommu l-komitat kalm, niprofaw n-organizzaħ forsi l-spirtu latin kien eh, et ifur. U għallek provajna n-organizzaw kollox aħna u nikkalmaw kollox aħna, tim verament tajjeb konna aħna, għallek jina napprezza da kollu li inti għallimtni. U nishtiq nirringrazzja ka divertiment kollu li kenna fl-imkien, l-umorizmu, u l-ħbiberija vera li hemm ħatibqa' anke jekk forsi t-toroq tagħna ħajinfirdu xorta ħanibqgħu ħbieb. Grazzi. So, I have another very important announcement. Mela għandi avvizi ieħor importanti ħafna u sabi ħafna li aħna fl-ewwel ta' Diċembru immedjatament ħajkonna kap ġdid tal-aġent kap tal-unità fil-Peti mill-ewwel ta' Diċembru. Waħda mill-uffiċjali l-aktar eh, li għandha ħila eh, u li nħitimt magħha f'numru ta' pożizzjonijiet differenti, ġifieri fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali, fis-CCC, eċetera. Letizia Zuleta de Reales Ansaldo. Għanda, And Letizia has a very Letizia għandha CV impressjonanti ħafna u ħadmet fis-settur privat, fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Parlament Ewropew, jiġifieri 10 snin ilu. Bdiet fil-Parlament u fil-Parlament ħadmet bħala avokat lingwista, bħala amministratur fil-juri, hemmhekk sirna nafu l-xulxin, kif ukoll fis-servizzi legali. L-aktar reċenti ħadmet bħala l-kap tas segretarjat li għandha f'idej għal kumitat Speċjali fuq it-Terrorizmu. Għalhekk jiena nixtieq aħna fil-fatt li tqajna kemm il-darba fis-CCC. Nixtieq nilqak minn qalbi hawnhekk fil-kumitat. Inti ha ħajkollok ħafna nisa Spanjoli madwarek. Imma għandek il-pol nordiku li izom sot. So very, very welcome and uh, I'm happy that you're here already. Jina kontenta li inti edaw biex nkunu nistaw naħdmu ma' segretarjat, ma' l-istaff ta' segretarjat. U dal wat kullħat ħajsir jafek. Għandi viziħor. Uħorġu naqra kalendarji ta'kom u nizlu li fit-3 ta' Deċembru, 3 ta' Deċembru fis-6 ta' nofs ta' filgħaxija ħan niċċelebraw it-tmiem ta' din is-sena. Nselmu lil Virpi, nilqgħu l-Letizja, u il-miliet li ġej. Aħna ħajkun kunu Nkunu f'waħda mill-kmamar fil-Solar Zero fil 3 ta' ċembru bis-6 nofs qudiem. Last but not least, I have another announcement on the 20... aħħar ma mux l-inqas għandi avviż ieħor. Fis-27 għandna il-laqa interparlamentari laqa tal-Kumitat mal-Parlamenti Nazzjonali flimkien mal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u anka l-kollaborazzjoni mal-Network tal-Ombudsman. Ejjew għal dan l-avveniment għax huwa avveniment li t eh, tetolbu għalih, ħajkure hemm anka l-ikel, ħajkolkom ikel b'xej, ġifiri ejjew. It-titlu tal-laqa hija huwa s eh, seta l parlamenti kif ukoll l-infurzar ta' ġittijiet ta' ċittadini fl-implementazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Jiena nittama li ħafna minnkom ikunu preżenti. Għaliex se jkun hemm numru ta' kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali ħajkunu preżenti għalhekk iċċekkjaw naqra mal-Parlamenti Nazzjonali nkuntattjaw lill-membri nazzjonali li forsi jkunu hemm. Mela daw kienu l-avviżi minna ħatijaj. Ejo bizi der li maw xej. għaluli li il-sindku ta' Livorno jgħataw mana l-lum jgħat prezenti fil-laqa u ħajkun qed isegwi l-attivitajiet tagħna tul il-ġurnata tal-lum u nil-qakawek. Nispera kuħħaġa il karti ta' votazzjonijiet ma'kom għalix ħanaddu mill-ewel għal votazzjonijiet. Il-punt 6, il-rapport fuq deliberazzjonijiet tal-Komitat fuq il-petizzjonijiet tul is-sena 2017. L-abbozz tar-rapport eh, tfassal minni u għalhekk qed għaddu mill-ewwel għal votazzjoni. Emenda numru wieħed dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda tnej, dawk favur, kontra, irridu nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed and it has been, it has been rejected. Recital B in favor. Premessa B. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess wieħed kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 8 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10 Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Votazzjoni miftuħa. Il-PPE għandkom wieħed żejjed. Mela, nġajna. Iva għaddit. Issa naħdu għal punt 11 emenda 11 dawk favur 11 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet 12 dawk favur kontra assenzjonijiet Ejna namlu verifika. Votazzjoni maluqa u għaddit. maġġoranza kbira tajjeb wisq. 13 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 14 nagħmlu verifika tajjeb wisq għal eh, menda 13 u għaddit vot wieħed Dak favur? Astenzjonijiet? Għaw ħafna astenzjonijiet, ma rridu namlu ehm, verifika. Votazzjoni maluqa? U ma 15 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 16 dawk favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Seb 17 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet irridu namlu verifika. Min tawx għattollu idejkom sew? Votazzjoni miftuħa? U issa maluqa. Għaddit? Ollu idejkom sew. L-emenda 18 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 19 dak favur? kontra, astenzjonijiet għaddiet. 20 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 21 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 22. 23 l-ewwel parti. L-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. No? Mela jena verifikawa. Let's check it, let's check it. Second part. And the vote is... Mela votazzjoni maluqa. Għaddit. Bżewġ voti. Iġi mux daqsek ċara, ullu <laughs> naqra jdejkom. 24 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet 25 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ 26 dak favur dak kontra astensjonijiet li ma trid verifika 25 ejna mlu verifika ta' 25 votazzjoni miftuħa And close. Votazzjoni magħluqa? Maddiċ, palma qed. 26 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 27 dawk favur 27 ta' għada 28 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ 29 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 30 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 31 dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit. 32 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 33 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 34 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika tajjeb 34 tajdux le, għajdu verifika. 34, votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni maluqa u iva għaddit. 35 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 36 dawk favur kontra astenzjonijiet għawek irridu namlu verifika. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 37 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. 38 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet emżon bżonn nagħmlu verifika. Votazzjoni magħluqa u maddiċ. 39 dawk favur kontra astensjonijiet l-SND indikaw il-vot ta'kom jekk irġobkom għax inkella rridu nagħmlu verifika, rridu nagħmlu verifika qas wieħed l-SND molla jdeħ. Għalhekk verifika fuq 39. Vote is closed and it has been rejected by one vote. See how important it is. Ġit, diċ għal-vot wieħed, ġu importanti t-votaw tolli dejkom. Mela, Ewħet u erbajn dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet u 42 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 43 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 44 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 45 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 46 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 47 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 48 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 49 dawk favur kontra Hemm bżonn nagħmlu verifika jien ftul votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Iva, tridu tindikaw ħaġa ċara di. 50 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 51 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 52 ġiet irtirat, 53 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 54 dawk favur kontra ejja namlu verifika. 54 miftuħa għal verifika. Votazzjoni maluqa. għaddit 55 dawk favur, kontra, astenzjonijiet. għaddit 57 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet 56 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet 58 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet 59 dawk favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. 60 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet 61 dawk favur, kontra għaddiet 62 dawk favur, kontra, astenzjoniet għaddiet 63 dawk favur, kontra astenzjoniet għaddiet 64 dawk favur, kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess 2 dawk favur kontra astenzjoniet għaddiet, 70 dawk favur kontra astenzjoniet għaddiet. 71 dawk favur kontra astenzjoniet għaddiet. 72 dawk favur Anzi, di ta' 73 dok favur. Anzi, 74 ta' Nadzu. Seqqa l-74 dok favur. Kontra, astensjonijiet maddiċ. 74 niftuwa għal verifika. u għaddit. 85 di taqa. It-tieni parti ta' 85 dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. 75 dawk favur. Kontra, astensjonijiet maddiċ. 76 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra, Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess li ta' dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tminin dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 82 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. minn bil-fom dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 84 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 86 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 87 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 88 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 89 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 90 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit u ħetu design dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tnejn design dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Erba design dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. ċidu verifika? Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa u maddiċ. 95 dawk favur kontra astenzjoniet, ejja nagħmlu verifika. Jena mela, verifika fuq 95 il-votazzjoni qed tiġi magħluqa m'għaddiċ. 93 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ, disajn dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet, 98 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Mitej anzi mija, dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Namlu verifika fuq l-emenda 100. Votazzjoni miftuħa. Mhux kulħadd qed jivvota ma insomma tajjeb qiegħna għalqu m'għaddiċ. Disa u design dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Unbat naddu għal 102 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 103 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 104 dawk favur. Anzi, di taqa naddu għal 105 dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. 106 votazzjoni maqsuma dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. 107 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet 108 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 109 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U l-aħħar vot għal riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u għaddiet. Thank you very much. And we go to the second one. We... Grazie ħafna issa ngħaddu għattini votazzjoni rapport tal-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew. Eleonora hija ir-rapporter tagħna emenda 39 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Erbajn favur kontra astenzjonijiet għaddit. favur favur kontra stenzjonijiet għaddiet 42 favur kontra stenzjonijiet għaddiet 43 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet 49 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess 2 favur kontra astenzjonijiet għadda 53 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess li ta' favur kontra stensjonijiet għadda. 56 din taqa 57 favur kontra astensjonijiet irridu niverifikaw. Niftħu l-votazzjoni fuq emenda 57. Nivverifikaw emenda 57. Votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ma ġietx aċċettata. 58 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 59 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 4 favur kontra astensjonijiet għadda. Nivverifikaw kompromess erba. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kompromess għadda. Emenda 65 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Sitta u sittin favur. Nivverifikaw 65 votazzjoni miftuħa. verifika għal Peter ja dejjem tajba. Mela, votazzjoni et il-emenda ma d id-dispjaċini Peter 66 favur kontra astensjonijiet ma ddeċ 67 favur kontra astensjonijiet ma ddeċ 68 fi tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għadda. 69 taqa mela ngħaddu għal kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda. 76 favur kontra stensjonijiet l-emenda ddiet. Kompromess 7 favur kontra stensjonijiet għadda. Emenda 80 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 100 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda anzi kompromess 9 favur kontra astensjonijiet għadda.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 nivverifikaw. Mhux għax ma nafx, imma intom intom x'qed tindikaw b'mod ċar. Il-votazzjoni magħluqa u il dil adottata. Kompromess 11 favur kontra stenzjoniet adottat, kompromess 12 favur kontra stenzjoniet adottat, emenda 102 favur kontra stenzjoniet għaddit, u 104 huma identiċi favur kontra astensjonijiet m'għaddewx. 105 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ għaddiet anzi. 106 eh, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ir-raba parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 110 fit-tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra stensjonijiet għaddiet it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu issa għal emenda 111 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 112 favur kontra nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa l-emenda għaddiet 113 favur kontra astensjonijiet għaddiet 114 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. 115 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. 116 favur kontra astensjonijiet għaddiet 117 favur kontra stensjonijiet maddiċ. 118 favur kontra astensjonijiet għaddiet 117 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 120 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 100 21 favur kontra stensjonijiet għaddiet 122 favur kontra astensjonijiet għaddiet 123 favur kontra astensjonijiet għaddiet issa 124 125 137 votaw flimkien b'emendorali favur kontra astensjonijiet għaddew Ngħaddu issa għal emenda 126 b'emenda orali favur kontra astensjonijiet għaddiet 127 favur kontra astensjonijiet għaddiet 128 favur kontra astensjonijiet għaddiet 129 taqa ngħaddu għal 130 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra stensjonijiet għaddiet. Mijaw anzi, nivverifikaw it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiex b'vot wieħed biss. 131 favur kontra astensjonijiet din ukoll irridu nivverifikawha. votazzjoni magħluqa m'għaddiex 132 favu kontra stenzjonijiet għaddit 133 favu kontra stenzjonijiet għaddit 134 favur kontra stenzjonijiet għaddit 135 favur kontra stenzjonijiet għaddit 100 anzi nivverifikaw 135 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ 136 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Ngħaddu issa uh, citations emenda uh, numru 1 għaddiet it-tieni waħda għaddiet tillet waħda għaddiet erba favur kontra stensjonijiet għaddiet il-ħamsa favur kontra stensjonijiet għaddiet 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet 9 favur kontra astensjonijiet għaddiet 10 b'emenda lingwistika m'għandniex nivvotaw dwar dan għalhekk eh, emendi 11 u 12 identiċi favur kontra stenzjonijiet M'għaddewx. 13 emendorali orali favur kontra astensjonijiet m'għaddewx. 14 favur kontra astensjonijiet m'għaddewx. 15 favur kontra astensjonijiet għaddewx. kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għaddewx. 18 favur kontra stensjonijiet m'għaddiex 19 favur kontra stensjonijiet eh, għaddiet 20 favur kontra stensjonijiet nivverifikaw emenda 20 votazzjoni miftuħa l-istess voti ġifieri m'għaddiex 21 favu kontra astensjonijiet Maddiċ, 22, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur, kontra stensjonijiet għaddiet. Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa għat-tieni parti ta' emenda 22 votazzjoni magħluqa. Maddiċ vot wieħed qegħdin b'ħafna illum 23 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 28 favur kontra stensjonijiet għaddiet 29 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet 31 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet 33 favur kontra stensjonijiet għaddiet 34 favur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 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet l-ewwel parti, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw issa b'mod elettroniku fuq l-abbozz kollu tar rapport. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ir-rapport ġie adottat. Tajjeb ħafna nifirħu lir rapporter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 Il-punt numru 8, deċiżjoni tal-rapport li għamenda deċiżjoni tal-Parlament dwar il-dmiri tal-Ombudsman. Nistgħu nikkonċentraw ftit dil-kamra fuq dak li tnagħmlu. Emenda numru 1 favur kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda 31 favur kontra stenzjonijiet irridu nivverifikaw. 31 għaddiet, emenda numru 2 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 3 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 4 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 5 u 34 identiċi nivvotaw flimkien favur kontra stensjonijiet għaddew kompromess wieħed favur kontra stensjonijiet għadda 36 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 36 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Maddi. Kompromess nejn favu kontra stenzjonijiet għadda. 39 favu kontra stenzjonijiet għaddi, 24 Favu kontra stenzjonijiet anzi 39 fil-verità waqgħet 24 favur kontra stenzjonijiet għaddi, 8 favur kontra stenzjonijiet għaddi. kompromess 3 favur kontra għas-sanzjonijiet għadda. Kompromess erba favur. Kontra. għas-sanzjonijiet għadda. Emenda 45. Taqa nadu għalek għal emenda 11. Emenda orali favu? Kontra. astensjonijiet għaddit. 47 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 48 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess 5 favur kontra stensjonijiet għadda 49 taqa. Naddu għal kompromess 6 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 7 favur kontra stenzjonijiet għadda ta' 15 favur kontra nivverifikaw nivverifikaw emenda 15. Votazzjoni miftuħa. Vote is open. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Kulħadd favur. Tridu turu Kompromess minja favur kontra stensjonijiet għadda. 57 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddix. 58 favur kontra stensjonijiet Għaddiet, kompromess disa, favur kontra stenzjonijiet għadda, emenda 18, favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 62, favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 17, favur, anzi. Lele, 17, nivvotaw fuqha favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 63. Taqa' Għalhekk ngħaddu għal kompromess 10 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 11 favur kontra stensjonijiet għadda. 12 favur kontra stensjonijiet għadda. 13 favur kontra stensjonijiet għadda kompromess 14 favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess 15 favur kontra astensjonijiet għadha Issa, niverifikaw fuq kompromess 15. Wieħed 5, 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-kompromess ġie adottat. Emenda 25 favur kontra stensjonijiet għaddiet, 26 favur kontra stensjonijiet għaddiet, Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 28 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 77 favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda 29 favur kontra stensjonijiet aħjar nivverifikaw niftu l-votazzjoni fuq emenda 29. 29. Iva, għaddiet moċċar, pera jekk nisma jollu xidejom ma neħux ir-responsabilta. Emenda 30 favur kontra stensjonijiet għaddiet nivvotaw issa fuq il-abbozz il abbozz tal opinjoni kollha kemm Votazzjoni miftuħa, vot elettroniku. The vote is closed. Votazzjoni ser tal-aqda. L-opinjoni, l-abbozz opinjoni ġi adottat. Naddu issa għal votazzjoni li jmiss l-opinjoni tal-Komitat dwar eh, kwistjonijiet kostituzzjonali dwar l-implementazzjoni tad dispożizzjoni ta' trattat relatati maċ ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Emenda numru wieħed favur kontra assenzjonijiet 20 ta' tiċċekja emenda numru wieħed dan mela votazzjoni miftuħa fuq emenda numru wieħed jekk jogħġbok. Votazzjoni magħluqa. Votazzjoni tagħna. Emenda 20 ta' emenda 4 favur kontra sensjonijiet tgħaddi. 5 favur kontra astensjonijiet Iva nasab għetejjew, rridu niftħu dan għal-verifika. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Nasab li, iva, naqra eżerċizju fiziku, ibqaw li jdejkom li għanke meċu, eh, favur kontra sensjonijiet ma diċ, eh, emenda 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet 9 favur kontra astensjonijiet għaddiet 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet 12 favur kontra nistaw naċċett nistaw niftħu il-votazzjoni fuq emendat 12 approvata 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 favur kontra niċċekkjaw emenda 14 ukoll votazzjoni marruqa ma għaddiċ. Emenda 15 eh, fi tliet partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet tieni parti dak favur qed nitkellmu dwar l-emendorali ovvijament. Favur kontra assenzjonijiet għaddiet tieni parti favura kontra assenzjonijiet għaddiet. Mbagħad dwar 16 favur kontra sessjonijiet għaddiet, 17 għaddiet kol, 18 favur kontra sessjonijiet approvata. Se niċċekkjaw. Votazzjoni muftuħa fuq emenda 18. Votazzjoni madbuqa. 18 approvata u nixtieq ngħidilkom li hemm membri li mhux qed u eh, ma nafx fil kuxenta ta' koma. 19 favur kontra sessjonijiet għaddiet, 21 favur kontra sessjonijiet għaddiet, 22. Tiddu l-ċekjaw 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tara ma deċ. 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet 25 favur kontra astensjonijiet adottata 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet Nivverifikaw 28 votazzjoni miftuħa. L-istess riżultat m'għandniex 29 favur kontra astensjonijiet adottata 30 favur kontra niċċekkjawa potenzjal miftuħa fuq 30. Votazzjoni magħluqa dottal naqra favura kontra astensjonijiet maddeċ 39 favur kontra astensjonijiet maddeċ 40 favur kontra astensjonijiet 42 Anzi, taqqa. Irridu marru għal kompromess li ta' favur kontra sensjonijiet jgħaddi. 45 anzi ta' e, jekk jiġi adottat kompromess tlieta li huwa l-każ anki jena tnejja. Naddu allura għal kompromess wieħed favur kontra sensjonijiet għadda. It-tieni parti ta' emendat nejn rrid ngħid favur kontra sensjonijiet approvat. Naddu allura għal 57 favor kontra sensjonijiet għaddiet. Sitta erbaj kompromess erba. Anzi kompromess erba favor kontra sensjonijiet jaddi. 46 maqsum votazzjoni fuq l-ewwel parti Votazzjoni għaddiet, t-tina parti favur kontra astensjonijiet. T-tina parti ma taddix, 47 favur kontra astensjonijiet taddi. 48 favur kontra astensjonijiet. Għaddiet, 49 favur kontra astensjonijiet. Għaddiet, 50 favur kontra astensjonijiet. Għaddiet, 51 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. 52 favur kontra astensjonijiet għaddiet 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet 54 favur kontra astensjonijiet għaddiet 55 favur kontra astensjonijiet għaddiet 56 favur kontra astensjonijiet maddiċ 58 favur kontra estensjoniet fuq l-ewwel parti, parti approvata, t-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 59 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 60 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvat. Tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ. 62 favur kontra Anzi, 61, approvata 62, favur kontra stensjonijiet, approvata. Nivotaw issa fuq la bosta opinjoni kollu. Kemmu votazzjoni elettronika miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Proset adottajna. Tana bosta rapport Għandu issa rapport fuq il-missjoni rekomendazzjonijiet wara żjara ta' sejbit ta' fattif f'Augusta nhar 7-8 ta' Mejju s-sena. L-emendi kollha ġew tirati, jiġifieri għandna vot sempliċi, niftħu l-votazzjoni elettronika biex bekk ikuna dikjarazzjoni ċara minnaħa tal-Kumitat fuq din iż-żjara. Il-votazzjoni miftuħa. Nistennew sekonda. Sejjem kurħat jivvota. t-sena Votazzjoni magħluqa. Provat b'unanimità. Grazzi ħafna. Dan din hija dikjerazzjoni ċara rridu eh, ngħaddu lill-Sindku ta' Famagusta. nandu tal-vot li jmiss ġifiri mistoqsija għal toġi barari għal-Komissjoni biex twirġab għal-siti ta' protezzjoni natura l fejna bazi ta' petizzjonijiet li rċevejna nivvotaw fuq dan mod elettroniku votazzjoni elettronika miftuħa. sena maroqa. Ġiet adattata Sinjura Krupat baqna nivota fuq xi ħaġa oħra simili darba pero mistoqsija għal tweġiba orali minnħat tal-Kunsil darba flok tal-Kummissjoni fuq siti protetti natura l-fejn. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u din ukoll taddi grazzi ħafna u issa għandak li bessibkom tħallu il-kamra jekk joġobkom għamlu dan bil-kwiet ħallikom żewġ minuti biex tkunu tistaw tagħmlu dan qabel inkomplu. So, colleagues, please take your... Kħuġobkom kollegi u doposkom u hija nkuplu l-agenda l-lum. Naqra, kemm għandna kollegi li ħallew il-kamra wara l-votazzjoni. Ma nsamma. U tħajib għaw, din hija xi ħaġa tassa importanti. Importanti li xanna protezzjonanti maħna, ma l-għonet nishtiq eh, nħabrilkom li il-rappresentant tal-Kommissjoni Anna Vlazlo ħatħalli l-Kommissjoni wara ħafna snin ta' servizz fil-Kommissjoni din hija l-aħħar tiegħek fil-Kumitat tal-Petizzjoni qabel tħallina biex tirtira. <laughs> It-tieni eh, il-bidu ta' ħajja ġdida biex ngħidlek aħna nixtieq nirringrazzja u kun awguraw lek l-isbaħ xewqata eh, hija kumplament. Grazzi, sandur għal punt 12, ġifiri petizzjoni 356 minna ta' sur Ivan Janev fuq il-problemi li ħabtu ċa maħħom nisbizabilita fil-Bulgarija. il petizjonat ijat maħna l-lum huwa li huwa kompanjata mit-tifla tijaw Fer kbir nilqawk hawnhekk għandek 12 massimo ta' 12 minuta. Signora President. Grazie tal ta' għatatini din l-opportunità li nipprontu informazzjoni fuq eh, il-għada ta' nis bizabilità u l-petizjoni li għatin respu ta' madana nafu illi eh, miex xi ħaġa faċli għal familji li ħabtu ċom eh, li ma disabilità, pero eh, hija ħbar ħażina li qed hawnhekk, qed hawnhekk kellha li hiex fl-aħħar snin ikolli ngħid li ma rajniex ta' ma għal ħajja ħjara għal progress anzi rajna deteriorazzjoni faslura fil-ħajjiet ta' dawn in-nies l-avanzi eh, f'kull soċjetà però wieħed jista' jara illi eh, ġabu iktar u iktar żvantaġġi għal nies b'diżabilità nafu li kien hemm ratifika tal-Konvenzjoni ta' Diritti tal-Persuni b'Diżabilità min-naħa tal-Bulgarija, però l-implementazzjoni ma ġara bidet fuq budget eh, tal-leġislazzjoni li saru ġa approvati tajjeb wis, eh, però xejn implementat l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq nies b'diżabilità ma l-ura l-2010 li trid tiġi implementata sal-2020 din naqqas mija implementata. Naħseb hemm lebda naħseb hemm lebda ħsieb illi jkun hemm implementazzjoni ta' dawn it-tip ta' atti leġislattivi. Il-fatt li wieħed jimpjega lil dawn in-nies u hemm sejjes fuq ehm, il-kunċett ta' xogħol sussidjat eh, hemm il-prinċipju tal-kwoti illi eh, ġie skartat eh, jiena 12 sen ilu użajt dan il-prinċipju ta' kwoti, pero l-lum il-ġurnata il-kwoti jebu dawn in-nies b'izabilita m'għandhomx possibilità biex jaċċedu għas-suq tax-xogħol. Ġeneralment, eh, minn ħaddem jekk jara illi inti eh, għandek disabilità, isib mod kif eh, ma jimpjegakx. Ma nafx kif nistgħu nitkellmu fuq aċċess għal daqstant qed nitkellmu jekk wieħed jitkellem fuq mobilità aċċess għas-servizzi, hawnhekk ukoll l-opportunitajiet għal persuni b'disabilità ma nieqsa. Eh, nitkellmu dwar legislazzjoni sekundarja eh, forma ta' direttivi, eh, anke regolamenti, però xejn ma ma tiġi implementat sa mill-2005 għandna id-dritt biex nirċievu benefiċċji addizzjonali bħala nies fil-Bulgarija, pero dawn dan il benefiċċju biex integraw ir-wieħna huwa ta' 5-6 euro ta' kull xar. Dan huwa ġentif li nirċievu benefiċċju li nirċievu għal eh, trasport pubbliku. Mbagħad qed nitkellmu dwar bejn 75 għal 150 euro kull xar illi aħna nirċievu speċi ta' pensjoni ma ma li din għandna għanna seħu lek, xe tip ta' allowance tajnuna, ma rridu naraw ma dan kollu illi eh, wieħed jena ta' mont xieraq biex ikun jista' jiex eh, disabilita tijaw b-mod dinjitu sa l-istati di flus għal kura tas saħħa fil-budget eh, tijaw ma ħafna drabi eh, għanna kwalità tal ta' kura tas saħħa li miex daqsek tajba allura dan l-ewwel merqot jirqot eh, lilna bħalna n-nies b'żabilità f'pajjiżi eh, nixtieq li eh, jitqiesu bħala ċittadini indaqs bħal kull ċittadin ieħor ta' l-Unjoni. Rappreżentanta tal-Kummissjoni hija Immakulada Porero akkompanjata Missur Andras Schluchter. Grazie ħafna tal-li prezentajtu din is-sitwazzjoni fil-Bulgarija. Naħseb eh, dettalji li offrejtu l iżvantaġġi li ħabtu magħhom in nizzabilita fil-Bulgarija. Ġew spiegati b'ċertu livell ta' dettall. Marret nejt illi informazzjoni għandha l-Kummissjoni l-informazzjoni li għanna ħna l-istampa reprezentajtu taqbel ma dik li għanna. Fuq eh, dialogu li aħna għanna ma l-istati membri eh, aħna nibqaw nżommuħ biex ntejbu situazzjoni billi naraw li kon eżempju tal-aħjar prassi, n-monitoraw situazzjoni, ħanna tikom numru ta' eżempji ta' inizjattivi li ħadna Pero permettili ngħid li l-koordinazzjoni eh, anzi l-kompetenzi marbuta ma' protezzjoni u sigurtà soċjali din hija xi ħaġa li ikolli ngħid huwa kompitu l-ewwel qabel kollox ta' l-istati membri. Kwistjonijiet li semmejtu huma fuq l-evalwazzjoni ta' diżabilità, l-eliġibilità għal benefiċċji, il-livell għall intitolar għal dawn il-benefiċċji u eh, il-livelli eh, is-somom differenti tal-benefiċ. F'dan il-kontest nixtieq ngħid li aħna nieħdu dan l-eżerċizzju b'serjetà kbira, niġbru d-dejta fuq eh, id-distakki li jeżistu bejn in-nies eh, b'diżabilità u le skont Is-sess, l-età, fuq riskju ta' faqar, il-level ta' xogħol, level aċċess għall edukazzjoni il-benefiċċji, il dak li jkun jirċievi u fil-eżerċizzju tas semestru Ewropew dawn huma punti li aħna identifikaw u ngħidu isma' hemm bżonn li s-sitwazzjoni fit tali settur fit tal ħaġa titjieb. Reċentament aħna publikajna rapport fuq il-protezzjoni soċjali għal persuni b'diżabilità fl-Unjoni. Diskutejna dan ma' l-istati membri kif ukoll stante rappresentanti ma tal l-amministrazzjoni bulgara u ħankunu qed nippubblikaw daqt rapport fuq kif l-istati membri jieħdu jieħdu konsiderazzjoni l-evalwazzjoni ta' disabilità, l iskambi ta' informazzjoni fuq din il-kwestjoni jemmen u li konna din l-informazzjoni dejna hija xi ħaġa importanti u wkoll saru rekomendazzjonijiet eh, minnaħa tal-Nazzjoniet Uniti, minnaħa tal-Kumitat eh, tal-Personi Bizabilita, eżattament lill-Bulgarija, eh, għan ukoll jgħinna, minnaħa tagħna aħna natu ħafna natu attenzjoni kbira lill-sitwazzjoni svantagġata, jisibu wiċċhom magħhom, jisibu ehm, fija rwieħhom dawn in-nies, nixtieq insemmi id-direttiva 200 2078 illi toffri ħarsien illi dawn in-nies b'diżabilità illi għal l-ebda raġuni jiġu diskriminati ma jirċivux trattament indaqs jew inkella b'mod inġust jiġu mċaħda opportunità ta' xogħol. Qed insegwu mill-qrib dak illi qed jiġri f'dan il-qasam, serħu moħħkom dak illi għattu fuq inqasiet marbuta ma' leġislazzjoni sekundarja. Dawn huma punti ta' sew serji fuq sma differenti bħal dak li semmejt inti fuq it-trasport u l-accessibilità l persona b'disabilità fejn aħna għandna kompetenza nista' ngħidlek eh, illi aħna naħdu dan b'serjetà kbira u ninkluduh fir-rapporta regolari eh, l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni sekundarja. Noqdu b'seba mittajn fuq dak illi għaddej fl-istati membri. Ħna l-esti li nappoġġaw inizjattivi biex is-sitwazzjoni tmorra l-aħjar, preżentament għandna wkoll inizjattivi permess għal pilastru soċjali Ewropew fejn għandna prinċipju 17 li foka fuq nies b'disabilità għal dik li hija protezzjoni soċjali u l-impjegabilità li dawn in-nies b'disabilità jirċievu l-appoġġ kollu meħtieġ biex ikollhom kwalità tal-ħajja illi tassew jistħoqu. U fl-aħħar nixtieq nirreferik għal rapport illi ħajkun ħajkun qed jiġi pubblikat f'Diċembru fuq il-kwalità tal-ħajja minnaħa tal-Aġenzija Eurofond, kwalità tal-ħajja għan-nies b'diżabilità ħadd ħajkun rapport li provda informazzjoni fuq eh, situazzjoni l-ħajja ta' dawn in-nies b'diżabilità hija ħaġa importanti li eh, ħa fuq ħan sejsu fl-iżvilupp eh, ħan sejsu ruħna fl-iżvilupp tal-politika tagħna minn ngħid li qed nagħmlu ħafna però nerġa' ntenni illi aħna limitati ħafna fil-kompetenzi li għanna f'dan il-qasam, pero serħu moħkom, namlu l-almu tagħna biex dak li nistaw ehm, dak li nistaw namlu għal dawn in-nies eh, namlu grazzi ħafna tweġiba sew komprensiva eh, nixtieq ngħid għabel eh, ma nkomplu irġevejna etra, minnaħa ta' rappresentazzjoni permanenti Bulgara unek fi Brussel. Itra ma' mal-mistoqsijiet preċedenti li għamilna għandi din letra bl-Ingliż jekk tridu tistaw um, Anzi, anzi, addirittura diġa suppost wasilkom uh, fl-inbox jew nkella saqsu uh, l-assistenti kom biex il-kom, Suppost uh, diġa dbatet kif għatta issa naddi il-kamera sur Marino. Ah, благодаря, госпожо председател. Grazzi, signora President. għal xejn żid dettalji oħra għal din id-diskrizzjoni elokwenti ħafna tal-fatti x'numa. Nixtieq ngħid proset lil dan li qed jagħmel il-petizzjoni kif ukoll it-tim tiegħu tal-li għamlu dan l-isforz tal-li ġi hawnhekk fi Brussell biex jippreżenta l-petizzjoni. U nixtieq ngħid li huwa dejjem tajjeb meta il-persuna li jkun qed tagħmel petizzjoni tkun preżenti hawnhekk fil-laqgħa tal-kumitat. Jiena naħseb li din dan juri li għaw fiduċa li n-nis jafdaw il-komitat tagħna. Jiena qed nistenna r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-istat tad drittijiet ta' persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea. U jiena qed nistennija Eh, b'ħafna tħassib għaliex jiena naħseb li hemm ċertu kriterji f'ħafna kriterji fil-fatt il-Bulgarija ħatkun l-aħħar dan huwa suġġett verament diffiċli. U ħadd ma jixtieq jara lil pajjiżu eh, b'dan il-mod. U rridu nkunu onesti hawnhekk, il-Bulgarija verament qed taqalura. U dan għaliex m'hemmx rieda politika Eh, biex intejbu situazzjoni. Hemm il-possibilità l-affarijiet ittejbu ħajkun hemm emendi għal leġiżlazzjoni. Jiena naħseb li ħaġa importanti hija li nkoraġġixxu n-nies biex verament jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Saret protesta li ġiet organizzata minn grupp ta' persuni b'diżabilità u din waslet għal riżenja tal-deputat Prim Ministru tal-Bulgarija il-ġimgħa li għaddiet. Iġviri, l-possibiltajiet kollha biex wieħed ikollu influenza fu dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet għandhom jintużaw iċ-ċittadini għandhom jiġu mobilizzati u dan ngħidu mhux biss fismi imma fisem il-Parlament Ewropew eh, il-Parlament mm, il-PP. Fisem il-PPE u importanti li nkomplu dan id-dialogu mal-gvern tal-Bulgarija li il-Bulgarija verament teħtieġ eh, tagħmel passi kbar il-qoddim f'dan il-qasam. Għalhekk għal darbohra nixtieq nirringrazzja lil dawk li għamlu petizzjoni u nixtieq li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa, grazzi. Grazzi sa' Sinjura Kunaba. Grazzi ħafna, Sinjura President għana smajna is situazzjoni tal-persuni b'dizabilità xini fil-Bulgarija li hija kompletament kontra il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem. Iġbiri dak it-tekst ġi adottat anka mill-Kumitat tagħna ġifieri il-ksur għal din il-konvenzjoni u maksur għal liġi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri il-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fil-Bulgarija hija gravi ħafna palma juruna wkoll dawk li protestaw li għamlu protesti. Aħna rajna il-protesti li saru f'Sofija riċentement, il problema mandiġ taqsam biss eh, il-nuqqas ta' access jew inkella s-sussidji baxxi, le il-problemi tal-persuni b'dizabilità b'mod partikolari huma marbuta mal-livelli eh, ta' faqar fil-pajis. Ħanati eżempju palma tafu Il-xitwa fil-Bulgarija hija huwa verament ibes it-temperaturi għal xar sħiħ ikunu taħt iż-żero, imma il-Bulgarija huwa pajjiż bil-maġġoranza tal-abitanti li jgħidu li għazbis jirnexilhom isaħnu id-dar fix-xitwa. Skont id-dejta tal-Eurostat, 40% tal-popolazzjoni laqas biss irnexxiela tikseb liżjed elementi fundamentali ta' ħajja pereżempju li isaħnu id-dar tagħhom għalhekk ejja nagħmlu dan l-eżempju. Hemm bżonn ta' żewġ pagi waqt ix-xitwa sabiex ikunu jistgħu iħallsu id-dawl. Jiġifieri persuna b'diżabilità li taqlaq 100 euro, kif tista is eh, issaħħan id-dar jew kella tħalla safarijiet oħra, anka jekk jgħinu jgħinu din il-persuna l eh, il-qraba tagħha xorta waħda. Qed nitkellmu fuq ħaġa minima, jiġifieri li s-saħħan id-dar maħniex qed nitkellmu fuq ikel jew mediċini jew trasport li hija xi ħaġa li tiswa ħafna flus u li mhix organizzata daqshekk tajjeb il-Bulgarija għalhekk il-persuna li għetta petizzjoni għet esprimi din il-situazzjoni minnaħa tal-ċittadini u għet irressa dan u dimna li aħna l-axħar opportunità li jom u jina niproponi li din il-petizzjoni tibqa miftuħa. Imżon ta' viżjoni globali tal-problema, hemm ovvjament ukoll problemi oħra fil-Bulgarija. Għalek aħna għanna bżon nitolbu tweġiba min-naħa tal-gvern, speċjalment lill-Ministeru tax-xogħol tal-Bulgarija biex nifmu kif qed jiġu faċċati l problemi ta' esklużjoni ta' persuni b'diżabilità minn suq tax-xogħol. Mid-design fid-disajnijiet, il-Bulgarija kellha prassi tajbin, l-istat soċjali dak iż-żmien kellu infrastrutturi tajbin ħafna. U f'kull belt u f'kull ċentru żgħir tal-provinċja kien hemm strutturi għal persuni b'diżabilità. Jiġifieri din hija xi ħaġa li kienet teżisti issa dawn l-infrastrutturi x'sar minnhom Għaliex il-gvern ma żammhomx eh, attivi? Grazzi ħafna, verament nixtieq ngħid eh, li kulħadd qed jitkellem għal ħafna ħin. Issa, Rosa, Rosa miss. Ija, l ewwel net, nixtieq nirringrazzja lill persuni li qegħdin jagħmlu petizzjoni. Dan huwa suġġett verament ta' priorità għal dan il kumitat tal-Petizzjonijiet. Intom tafu li jiena l-Viċi President tal-Intergrupp tal-Persuni b'Disabilità. Għalhekk meta tasal petizzjoni eh, bħal di, fil-fatt riċentement kellna waħda anka simili minn Rumanija U dan għajjem l-allarm għaliex fost il-persuni li qed jagħmlu eh, petizzjonijiet l-ewwel fuq quddiem huma dawk li huma minn soċjetajiet vulnerabbli l-eliminazzjoni tal-pensjoni ta' wirt, diffikultajiet fil impik ġifieri hemm bżonn dawn qegħdin kisru il-valuri tal-Unjoni Ewropea fuq ugwaljanzi qed nitkellmu u għawek qed niksru l-parametri kollha. U l-aħħar rapport li għandna min-naħa tal-Kummissjoni ta' 7 ta' Marzu il tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-protezzjoni soċjali fil-Bulgarja mhijiex biżejjed u dan ifisser li hemm riskju qoli ta' faqar u ovvjament is-setturi vulnerabbli huma dawk eh, li, li ntlaqtu l-ewwel. Eh, diffikultajiet tal-aċċessibilità, id hija xi ħaġa serja li kiena oġbitni oġobna ħafna l-intervent ta' makkulada mill-Kummissjoni imma hemm bżonn qogħdu li huwa ċar li konvenzjoni tal-ġnus maquda l persuni ta' b'diżabilità li aħna għandna l-obbligu li nwettquh għax huwa trattat legali dan mhux qed jitwettaq u hemm ħafna stati membri u hekk għandna eżempju eh, li eh, mhux qed iwettquh għalhekk hemm bżonn li din petizzjoni tibqa' miftuħa, rridu nitolbu iżjed informazzjoni mill-Gvern tal-Bulgarija, rridu nqablu din l-informazzjoni mal-Kummissjoni, konna skambju ta' ta', ta opinjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll li l-Kumitat tal-Impjigi Eh, li hija irresponsabbli fuq dan is-suġġett ehm, ikunu wkoll involuti. Aħna qed naraw li din hija sitwazzjoni gravi ma nafx jekk għandix ħin f'din il-leġislatura biex insolvuha jew biex nippruvaw naraw x'ħassaw nagħmlu, imma fil-leġislatura li jmiss din ma nistgħux nitfgħuha mm, fil-kexxun tisfel imma fil-kexxun ta' fuq. Grazzi ħafna Sassur Marjas. Grazzi ħafna jena nishtiq nirringrazzja il-persuna li ġitta minn petizzjoni għal din il-kwistjoni li tqajmet. Iva, aħna qabel konna diġà diskutejna din is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fir-Rumanija. Sitwazzjoni vera terribli u set naraw li hawn ħafna problemi anka fil-Bulgarija. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tindirizza din il-kwistjoni. Għalhekk trid isir din it-talba sabiex inkunu nistgħu ngħinu l-persuni b'diżabilità għaliex għandhom ħafna problemi imma il-kwistjoni tinvolvi l-pajjiżi kollha hija xi ħaġa pan-Ewropea mhijiex xi ħaġa limitata għal Bulgarija, naħseb pereżempju dwar il-Greċja il-pat li kella eh, il-Greċa ma l-istituzzjonijiet din hija xi ħaġa li laqtet il-pensjonijiet u s-sussidji, speċjalment is-sussidji li nataw eh, lil persuni omja pereżempju bla dawl fil-Greċa eh, huma verament ftit. U anka l-possibilità li jkun hemm mobilità ta' diżabbli rridu nikkonsidrawha. Iġi apparti din id-direttiva Din hija kwistjoni gravi għall-Ewropa kollha kemm hu la darba qegħdin nitkellmu fuq dan mod ġenerali jiena naħseb li hemm bżonn li jkollna intervent fl-istati membri kollha ġifieri inkluż il-Greċja fejn is-sitwazzjoni hija diffiċli b'mod partikolari u jiena qed naħseb dwar il-pensjonijiet mod partikolari pensjonijiet għal persuni b'diżabilità kif ukoll in-nuqqas tal-istat soċjali għalhekk din il-petizzjoni iva għandha tinżamm miftuħa imma trid tkun ukoll okkażjoni sabiex neżaminaw id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fl-Ewropa kollha kemm hi. Grazzi. Grazzi ħafna l appoġġ kollu tagħkom. Issa ngħaddi l-kelma lis sinjura Miranda li għadha kif telqet. Mela, dak li ħanamel issa u għala ħanaddi il-kelma wara din il-petizzjoni naddi il-kelma lil-kollega biex nalqu u ħanaddi il-kelma l-ewwel lill-persuna l-sur Jane li għamel petizzjoni naddi il kelma li l-ek għal zewċ minuti. Grazzi ħafna jina nittama li din il-petizzjoni ħatibqa miftuħa u verament nittama li l-Kommissjoni Ewropea u l-Kumitat jiġu jżuru l-Bulgarija u jsiru jafu s-sitwazzjoni fuq il-post. Għaliex hija ħaġa li tara taffariet fuq il-karta, imma jekk tarahom mbagħad eh, bajnejkom eh, ħaġa oħra jina nilqakom emmek u nispiegalkom eżattament fuq xiexet nitkellem. Grazzi ħafna lilek u grazzi ħafna lilek u koll. Jina vera napprezza u aħna napprezzaw eh, minnaħat tal-komitat li inti ġej tawek sa Brussel biex il-situazzjoni eh, tijak tarrafa li kulħadd u nista' nassigurak li mhumiex biss dawn il-ftit kollegi fil-kamra li qed jisimgħu din is-sitwazzjoni ma dan hawnhekk hawn web streaming u e, eh, nirringrazzjaw għall-informazzjoni li ġibtu ġibt miegħek. Mela hemm tweġiba mir-rappreżentanza permanenti li tajt li l-istrateġija nazzjonali għal persuni b'diżabilità ġiet adottata u issa tiġi implementata. U għalhekk nittamaw li din il laqgħa tal-lum eh, zammet għall-inqas il-kuxenza ta' dak li qed jiġri. Ejja nżommu ovvjament din il-petizzjoni miftuħa ninformaw ir-rappreżentanza għolja, eh, anzi ir rappreżentanza permanenti li saret din il laqgħa llum u dak li ntqal mill-Kummissjoni u mill-kollegi u il-fat li hemm bżonn urġenti għall-implementazzjoni tal-istrateġija fil-pajjiż. Għalhekk aħna ħanibatu ittra li ħatati ehm, sommarju ta' dak li ġara. Għalhekk qed nitkellmu fuq mobilità għal kulħadd, din hija viżibilità u id-dritt għal għajxin indipendenti għal kulħadd Grazzi għal darboħra u nawguralek il-vjaċ tajjeb lura f'pajjiżek. Tinsix tixtrif ċikkulati eh, Belġani. Room and Rosa will take over for the next petition.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 Eh, dziękuję za udzielenie. Senior President, membri, grazie ħafna tal-li għaddejtu li l-kelma. Jena Silvia Sztutkowska u nirrapprezenta NGO li tissejjaħ All Beings Lab. Aħna inna 30 sena nindirizzaw il-konservazzjoni tan natura aħna inżom għadna napoġġaw l-allegazzjonijiet li batna fil-petizzjoni tagħna. Petizzjoni ġiet firmata minn seba' NGOs li għandhom xjaqsmu mal-konservazzjoni tan-natura. Aħna nixtiequ inwaqfu il-ksur permanenti tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dik li għandha xtaqsam mal-konservazzjoni ehm, tan-natura mitluba mill- ehm, mill-Assoċjazzjoni tal-Konservazzjoni tal-Foresti tal-Polonja din tagħmilha din mhux qed tikkonforma mal-konservazzjoni u lanqas mal-direttivi tal-abitati jew tal-asafar. Fil-fatt il-foresti nazzjonali huma kumpanija nazzjonali li tisfrutta madwar terz mill-foresti tagħna. U anka dawk il-foresti li suppost huma parkijiet nazzjonali, foresti li jipproteġu speċi importanti, it-ħul annwali ta' mill-foresti tal-istat huwa ta' kważi 9 biljun euro. Il-foresti tal-istat irċivew ukoll 150 miljun euro. Għalhekk mill-perspettiva tagħna l-att Pollak mhuwiex konformi ma' artiklu 12 u 14 tad-Direttiva tal-Abitati kif ukoll artikli 5 u 9 tad-Direttiva tal-Asafar u il-ritratti li ttieħdu fil-post qed jikkonfermaw li hemm ksur, hemm fil-fatt ksur bħala soċjetà aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. U fil-liġi domestika tal-Polonja mem lebda possibilta li wieħed jitella eh, li jmur il-qorti u jikkontesta il-limiti jew il-metodi tal-tuħ tas-siġar il-distruzzjoni sistemika tan-natura il-tuħ tas-siġar il fil-foresta biego kienem madwar zewċ miljon metru kubu ta' foresti ħafna minnhom li ma ġewx miżruha min-nies. Kienet biss id-deċiżjoni tal-qorti ta' ġustizja li waqfithom, aqqas dik tal-Kummissjoni. U għandna każijiet oħra f'żona oħra ta' valur eh, naturali oli, il-muntanji ta' Biexxale. Din dan id-distret adotta deċiżjoni ta' pjan aggressiv ħafna ta' ħsat tal-foresti li mar kontra l-opinjonijiet negattivi tas soċjetà u tal-amministrazzjoni tal-konservazzjoni tan-natura id-deċiżjonijiet fuq il-ġestjoni tal-foresti u nkella d-deċiżjonijiet fuq il-logging ħafna drabi għandhom motivazzjoni politika għalhekk kemm bżonn l-imbidlu l-liġi tagħna. Fismi u fisem l-NGOs u s-soċjetà Pollakka kollha kemmi, jiena nixtieq li intom taċċettaw il-petizzjoni tagħna u tgħinuna sabiex inkunu nistgħu nbidlu l-liġi tagħna sabiex tkun aktar konformi ma' dik Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-petizzjoni. Issa Nadir kemm kelma ħaddieħor. Grazzi ħafna, Signora President. Jina fil-qosor ħanna ġornakom fuq iż-żewġ petizzjonijiet li aħna qegħdin niddiskutu taħt dan il-punt. Mela dwar l-ewwel petizzjoni Brabta mal allegazzjonijiet li ġew preżentati minn petizzjonant, il-Kummissjoni fetħet proċedura ta' ksur fl-Ulju ta' din is-sena u din il-proċedura ta' ksur għandha żewġ aspetti. Wieħed mill-aspetti huwa l-esklużjoni tal- ġestjoni tal-foresti fil-Polonja mill-obbligi tal-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea u l-aspett li huwa aċċess għall ġustizzja għas soċjetà ċivili inklus l-NGOs u dan brabta mal-ġestjoni tal-foresti u l-pjanijiet tagħhom. Mela dwar dan l-ewwel aspett, l-awtoritajiet Pollakki rweġbuna u ddefendew is-sistema li tinsab fil-post iżda fl-istess ħin huma ddikjaraw ir-rieda tagħhom li jemendaw il-liġi Pollakka sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet. Aħna fil-fatt kellna laqgħa mal-awtoritajiet Pollakki il-ġimgħa li għaddiet u din il-kwistjoni ġiet diskussa aktar fid-dettall għalina ma kienx ċar mija fil-mija kif din l-emenda proposta ħat indirizza in-nuqqasijiet imma l-autoritajiet Pollakki qalu li ħajġu lura qudiem il-Kummissjoni sa nofs Deċembru bil-spjegazzjonijiet bil-miktub ta' kif jixtiequ jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet. Issa dwar l-aċċess għall ġustizzja sfortunatament l-awtoritajiet Pollakki ma jixtiqux jew m'għandhom l-ebda intenzjoni li jindirizzaw dan in-nuqqas huma jiddefendu s-sistema li teżisti u jina ma nistax li preġudika xħatkun id-deċizjoni tal-Kommissjoni um, fuq kif ħad jimxi qoddim dan il-kas ta' ksur. Imma nista nikkonferma li il-kwistjonijiet ta' aċċess ta' għal-ġustizzja huma ta' priorità għal-Kummissjoni. Issa fuq it-tieni petizzjoni fuq il-foresta bjaloveġa, palma semmiet il-petizjonanta, il-qorti tal-ġustizzja waslet sentenza f'dan il-kas f'April ta' din is-sena u l-qorti tal-ġustizzja qablet 100% mal-Kummissjoni li l-prassi tal-autoritajiet pollakki f'dawn il-din il-foresta kisret il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Wara is-sentenza l-Kummissjoni indirizzat lill-awtoritajiet Pollakki biex issaqsihom kif kellhom l-intenzjoni jimplementaw is-sentenza l-awtoritajiet Pollakki qalu li huma annullaw waħda mid-deċiżjonijiet li qalu li ma kinitx kompatibbli mill-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-qorti. U konfermaw ukoll li l-unika tuħ ta' siġar li jisir bħalissa fil-foresta huwa għal raġunijiet ta' sigurtà. Infurmawna wkoll li għandhom l-intenzjoni li jadottaw annessi ġodda fil-distretti tal-foresti li huma koperti mill-foresta bjalovaġa u dawn se jindirizzaw il-kwistjonijiet ta' logging tal-ġejjini kif ukoll miżuri oħra bħal miżuri ta' afforestazzjoni. Din il-kwistjoni ġi diskussa wkoll il-ġimgħa li għaddiet mal-awtoritajiet Pollakki U l-Kummissjoni resqet punt qawwi ħafna b'saħħtu ħafna li dawn il-miżuri kollha jridu jikkonformaw ma' sentenza tal-qorti, jridu jkunu konformi mal-pjan ta' ġestjoni għal dan is-sit, kif ukoll jridu jkunu soġġetti għall evalwazzjoni kxirqa skont id-direttiva tal-abitati. Nista' ngħid ukoll li l-Kummissjoni ħad kompli tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni tas-sentenza. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lill membri Giulia. Grazzi ħafna. Jina għandi mozzjoni Biex niġġustifika din it-talba ħan nispjega xi affarijiet l-ewwel net. Nixtieq ngħid li l-NGOs fil-Polonja wettqu il-missjoni tagħhom huma il-whistleblowers ta' vera. Qatt għat mu xaħat ikun jaf xet jiġri fil-foresti primavali um, ehm, eh, tana dawn il-foresti, din il-foresta partikolari, hija post verament straordinarju għalhekk u importanti li l-pubbliku jkun jaf e, jiġri hemmhekk. Issa l-tuħ tas siġar beda qabel l-2017 u fl-2017 il-kawza ġiet irreferita l qorti tal-Ġustizzja u mbagħad fl-Ulju tal-2017 il-Qorti għamlet ħarġet sentenza U dik is-sentenza waqfet il-tuħ tas-siġar. F'jannar tal-2018 Di kienet sentenza preliminari. mbagħad f'jannar tal-2018 kien hemm sentenza kif suppost. U minkejja l-fatt iżda li fl-2017 il-qorti qalet li ċidu tieqfu kien biss minħabba l-fatt li kien hemm eh, teddit ta' eh, ta' multi li waqfu. Umbat kienem sentenza, kienem ministru ġdid li ġim mibdul, u l-ministru ġdijt ġdid irrifjuta li jżom ma' sentenza u jikkonforma ma' sentenza. U dan sa Mejju, u dan juri li l gvern tal-Polonja mhuwiex interessat li jsolvi l-kwistjoni, ħajjeħdu ħafna miżuri li Jamlu ta' birruhom li qed ikunu konformi imma daqshekk. U ħaj jippruvaw e, eh, jaħlu aktar ħin. Għalhekk jena nixtieq nissuġġerixxi dan li ġej. Fin-nota għandkom xi informazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni, Kummissjoni tajt li huma qegħdin jagħmlu evalwazzjoni, evalwazzjoni ta' jekk l-artikli 14 paragrafu tlieta tal- lat tal-foresti tal-Polonja li huwa fis-seħ jekk dawn humiex konformi ma direttiva tal-abit sija hija jekk il-Kummissjoni spiċċaċ l-evalwazzjoni u x'inhu r-riżultat. Issa l-Kummissjoni qalu li huma qegħdin janalizzaw jekk l-interazzjoni bejn il lat tal-protezzjoni tan-natura tal-Polonja u il regolament ta' 16 ta' Deċembru tal-2017 Jekk dawn mhumiex ċari u jekk hemmx dubji li staw jitqajmu għal dik li hija l-konformità mal-liġi Pollakka, speċjalment brabta mal- direttiva tal-abitati u tal-asafar. Għabbażi ta' dawn iż-żewġ analiżi u jinaħseb li għandhom ikunu lesti għax għadda ħin, għalhekk għabbażi ta' din dawn l-analiżi għandna nibatu lill-Gvern tal-Polonja żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija hija li ma azzjonijiet qed jittieħdu biex nevitaw sitwazzjonijiet bħal dawn jerġgħu jsaħħu fil-ġejjeni. X'inhija s-sitwazzjoni attwali din hija xi ħaġa importanti ħafna. Għalhekk meta ħajmorru meta jkunu qed jiddiskutuha mal-Parlament Pollak. Jistgħu jgħidu iva qegħdin naħdmu fuqha, naħdmu fuqha, naħdmu fuqha, l-elezzjoni ġejjin. Imma l-mistoqsija reali hija il-Parlament tal-Polonja meta ħajindirizza din il-kwistjoni. Issa il-mistoqsija li miss hija li din hija xi ħaġa verament importanti. Mela hawn membri oħra li jixtiequ jitkellmu jidher li le Għalek naddi l-kelma l-ura l-petizjonanta. Signori, Palma għallet il signora Pitero, il-situazzjoni fil-Polonja miex waħda tajba għal dik li hija konservazzjoni tan-natura, jeżistu organizzazzjonijiet li huma hemm fil-post li qed jagħmlu monitoraġġ ta' sitwazzjoni u kuljum nistgħu naraw li il-ġestjoni tal-foresti mhijiex konformi mal-aħjar prassi u kultant anzi tmur kompletament kontra dawn il-prassi. Dan il-każ ma tressaqx qudiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma aħna indirizzajna wkoll Kummissjoni Ewropea u organizzazzjonijiet oħra wkoll. U għalhekk nittamaw li issa f'dan il-moment tan diffiċli fil-Polonja nittamaw li l-istituzzjonijiet Ewropej jajnuna biex nħarsu eh, l-ambjent tagħna x'dan huwa l-ġejjieni għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Grazzi ħafna, mela. Jider li huwa ċar li B'din il-mozzjoni ta' ksur li hija miftuħa il-Komissjoni trid twassa tara r-riżultat ħajkun imma m'hemmx aċċess li m'hemmx aċċess għal qrati jiex ħaġa li ma nistgħux nifhuha. Għalhekk il-Kummissjoni għandha proċedura għaddejja u naraw kif ħadd iżvolġi. Hemm sentenza ċara fil-xar ta' Mej ta' April li turi li l-Polonja mhijiex qed twettaq il-leġiżlazzjoni Ewropea Għalhekk hemm evalwazzjoni permanenti min-naħa tal-Kummissjoni biex tara jekk ixħa titpoġġa fis is-sentenza. U għalhekk il-petizzjoni hija miftuħa nabatu eh, ittra lill-awtoritajiet skont dak li qalet is-Sinjura Pitera nitolbu spjegazzjonijiet, situazzjoni attwali u nitolbu nistaqsu meta ħajinbidlu is-sitwazzjonijiet meta ħaj adatta u meta ħaj poġġu fisseħ is-sentenza irridu kjarifika ta' dawn is-suġġetti kollha. U dan huwa fil-fatt simili għal dak li approvajna fuq eh, il-mistoqsija fuq l-ispazji tan-natura tal elfej. Is-sostenibilità hija ta' priorità għall-Unjoni Ewropea għalhekk aħna din il-petizzjoni ħatibqa' miftuħa u ħanibatu għalhekk Dawn il-petizzjoni dawn it-talbiet ta' kjarifika lill awtoritajiet tal-Polonja u ħanżommu komunikazzjoni kostanti mal-Kummissjoni biex ikunu għassa tal-evaluazzjonijiet u ta' kif ħadd iżvolġi s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna l dawk li għamlu l-petizzjoni. El siguiente punto es eh, una opinión que... Il-punt li jmissija opinjoni eh, fuq direttiva Ewropea brabta fuq il-discontinuing seasonal, change, seasonal changes of time u il-revoka tad direttiva tal-2000 numru 84. U forsi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 It's very good to be replaced. Thank you. Tajjeb li kollu min jieħu posti. Grazzi Rosa, ġentili ħafna. Issa ser nitkellmu dwar xi ħaġa kompletament differenti. L-opinjoni għal proposta tal direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill dwar il-waqfu t-tibdil istaġjonali tal-ħin u nerġgħu lura direttiva tal-2084 huwa dwar il-ħin tas-sajf jew tax-xitwa it-tnejn jew it-tnejn jew xejn. Kellna aktar minn 135 petizzjoni sabiex inwaqfu dan it-tibdil fil-ħin. Hemm ħafna firem, hemm ħafna nies madwar l-istati membri kollha illi għandhom interess kbir f'dan is-suġġett nistgħu naraw illi ċ ċittadini verament imħasba dwar dan u darbtejn fis-sena kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea irridu jibdlu il-ħin. Jibdlu l-ħin fuq l-arloċ, mux fuq il-mobile għax dak jiġri b'mod automatiku. fil petizjoniet rajna illi it-fadil tal-enerġija li kienet irraġuni għall-introduzzjoni tas-sistema ma sarx kif kien mistenni hemm effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem minħabba dan il-bdil fil-ħin u r-riċerkaturi raw ukoll illi l-effetti fuq il-bioritmu tal-bniedem ta fuq il-ġisem tal-bniedem kien iktar eh, aħrax minn dak illi stennew. kienem eh, riżultati skoperti fl-2017 Kien hemm studju li nata eh, premju illi studjaw ir-ritmu ċirkadjan u koll ehm, l-arloġ bioloġiku. U sabu illi hemm effett bit-tibdil tal-ħin. Però hemm ukoll effetti fuq is su intern. Minħabba illi l-istati membri għandhom għażla bejn il-ħin tas-sajf u tax-xitwa jista' jkun hemm żoni e, ta' ħin differenti fih dan l-Unjoni Ewropea u issu internu dinja xi ħaġa tal-mġienen. Jekk ikollok tibdel il-ħin kemm il-darba biex tasal minn punta liħor tal-Unjoni din e, tista taffettwa l komunikazzjoni, trasport, il-kummerċ transkonfinali Għalhekk irridu nażlu ħin wieħed li għandna nippreferu fil-dan il-kumitat jiena nipproponi illi nisimgħu ix-rieda taċ-ċittadini sempliċi anki negozji illi irrispondew għal konsultazzjoni pubblika huma iddeċidew illi jkun il-ħin tas-sajf bħala l-ħin standard dawl huwa fattur importanti ieħor għalina l bledmin kollha. Ħafna nies anke fil-pajjiżi Skandinavi minn fejn ġejjin aħna ikollhom imorru għat-terapija tad-dawl, terapija tax-xemx kontra d-dipressjoni fix-xitwa u mhux qed niċċajta. jiġifieri li jkollna iktar ħin war nofsinhar li jkun il-każ jekk iżommu l-ħin ta' sajf ikollu effett benefiku fuq il-benesseru taċ-ċittadini. Għaliex aktar dawl iktar tard fil-ġurnata iwassal il-ġranet sabiex joħorġu iktar, imorru iktar mixjiet u għalhekk huwa ta' benefiċċju għall-adulti iżda wkoll tfal li għandhom it-tendenza li jispiċċaw bil-qeda qudiem computer fid-dar speċjalment fix-xitwa għalhekk jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dawl żejjed u joħorġu barra mid-dar. Ġifieri il-ħin tas-sajf jista' jkollu effetti benefiċi għal kulħadd. Nispera li taqblu miegħi nisab ħerqana illi nisma l-opinjonijiet tagħkom il-skadenza l-emendi għal-14 ta' Diċembru fit-3 ta' warn of sinar. Umbat ser <laughs> nivvotaw fil-laqa ta' frar. Umbat f'Marzu eh, jew f'April ser ngħaddu ir-rapport fil-plenarja importanti id-deċiżjoni eh, tagħna dwar dan is-Sur Marjas της ώρας από θερινή σε χειμερινή. Meta niddiskutu fuq din il-bidla tassa tal-ħin tas-sajf jekkux skont id-dawli kont sija legali eh, kienem ħafna diskussjoni għama kbir eh, fil penali ta' Strasburgu eh, uħut maqalu isma din kienet ċaħġa sekundarja uħut li appoġġawa bat kienem ħafna li għalu meta eżattament timbidel is-sija u li dan wassal għal frankar fil- fil-dawla imma fl-axar mill-axar dan ukoll <laughs> fuq naħa l-oħra tal-bizien ħaj wassal għal problem, problemi ta' saħħa fost oħra. Jina marbuta ma' dawla fl-2018 jina għamilt eh, din proposta bħal kull sen oħra. Kolli nejt, uħut kienu jħorsu blejja mm, Nas Trump, le, jena, il-proposta tiegħi kienet, il- eh, illi nibbażaw ruħna fuq eh, kemm pajjiż huwa viċin eh, l ekwater eh, jekk huwa viċin l ekwater tafu li ma jimxie ħafna differenza ta' ħajni. jena u kellif moħħ il-Brażil meta għamilt l-intervent tiegħi tafu illi fin-nofsinhar tal-Brażil bidlu issija, mentri dawk ta' tramontana l edin viċi l ekwater ma jibidlu jiex, Allura, jekk wieħed eh, jieħu l-pożizzjoni ġeografika tal-pajjiż, eh, mbagħad fuqha jara naqra eh, x'ħajamel jekk bidilx is-CIA imma wara deċiżjoni illi segwiet il-konsultazzjoni ta' ċittadini, eh, il-Kummissjoni għamlet proposta. U satna nisimaw argumenti oħra, eh, għet najdu ismem konsiderazzjonijiet ta' suq intern, eh, l-lum il-ġurnata għanna tlet ħinijiet differenti ta' Londra, ta' Brussel u ta' Ateni. Iġveri diġa għanna dawn il-ħinijiet differenti. Il-proposta illi il-pajis skont il-pozizjoni ġeografika tiegħu kun jista' jżomm is-sija jew nkella jbidela jiena fil-fema tiegħi din l-aqwa ħaġa. Il-konsegwenzi e, fuq e, is-suq intern xorta waħda ħajkunu limitati jibden it ta' proposta nibdlu e, dawn il-ħinijiet automatikament jekk jena mmur ma naf li rid nibdel il-ħin U għandek regolamenti li jgħid li il-pajis ikun jista' jiddeċiedi eh, u ehm, x'inhu l-aħjar għalih, ġifieri jekk il-bidla tal-ħin jew le, żgur kif għad li ħajkun hemm eh, konsekwenza fuq is-suq interna ma fl-aħħar mill-aħħar iktar importanti li naraw illi nieħdu konsiderazzjoni l-bidla li din ħaġġib fuq il-ħajja tan-nies. Issa ħaj importanti, aħna ma ftlilniex ħin, fit tliet minuti jifqu l-interpreti Nista' nkomplu għal ftit bl inglis biss, però l-ewwel ngħaddi l-kelma lil Marlin. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena eh, shadow għal dan ir-rapport nixtieq nirringrazzja r-rapporter għaliex għamlet xogħol eċċellenti sabiex inwaqfu l-bdil fil-ħin u nintroduċu il ħin tas sajf bħala dak standard fl-istati membri. Naħseb ukoll li l-abbozz ta' opinjoni għandu qed jifoka fuq il-punti importanti anke fid-dawl tal-petizzjonijiet li rċivejna għax il-petizzjonijiet huma l-vuċi tan-nies wara kollox. U il-konsultazzjoni pubblika minnaħa tal kummissjoni u il-ħin tas-sajf kienet il-preferenza ċara taċ ċittadini tagħna. Nixtieq ngħid illi jiena naqbel mal-fatt illi għandu jkun hemm armonizzazzjoni. Jiena ma naqbilx ma' Sur Marja hawnhekk illi tliet żoni ta' ħin mhumiex l-istess bħal meta jkollok l-istati illi jiddeċidu għalihom għaliex immaġina titlaq minn Malta l-Italja tibdel il-ħin, mill-Italja l-Austria terġa' tibdel il-ħin, terġa' tmur Ġermanja terġa' tibdel il-ħin. Ma mir sens għalhekk l-arbanizzazzjoni hija importanti, is-saħħa hija importanti, is-sigurtà hija importanti u l-kwalità tal-ħin hija importanti. U naħseb irridu nikkonsidraw dan u kontenta illi eh, n-nies tal-Iskandinavja u tal-Mediterran jaqblu maqudin aħna b'saħħitna. Fil-fatt iva ħaġa simili. E, per eżempju, fil-kas ta' Spanja jina ġeja mill e, waħda mill-gżejjer e, eh, il-ħin il, il ta' sajf tajjeb għalina. Umbat, il-sujġett tal-saħħa u vera li fil-Galizja ċemx ehm, għas biex titlaqa bil-10 ta' filgħodu għalhekk nippreferu ovvjament il-ħin tas sajf imma hemm eċċezzjonijiet għaliex il xemx ma titlax bl-istess mod fl-Ewropa kollha kemm hija għalhekk hemm bżonn ta' ehm, sistema li tħossib is-saħħa e, il-dawl per eżempju e, u importanti ħafna għal tal-Svezja per eżempju imma hemm bżonn ta' ċertu eċċezzjonijiet. Li ovvjament nżommu f'moħħna saħħa. This is fantastic. Tajjeb ħafna il-Mediterran qed joffri appoġġ lill-Iskandinavja forsi m'hemmx għalfejn imur terapija tad-dawl fil-xitwiet li ġejjin u forsi naraw it-tfal ukoll jilagħbu barra xi ftit iktar u igawdu ftit iktar ix-xemx. Naħseb illi rappreżentant tal-Kummissjoni m'hemmx għalfejn iżid xejn aktar. Irridu nidu nota illi l-Kumitat qiegħed maqut. Grazzi lill-interpreti issa tawna ftit iktar sekondi, grazzi lil kulħadd narakom wara l-ħin tal-ikel.